nalqu l-kelma, kollegi, il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa dikjerazzjoni minnaħa tal-Viċi President tal-Kummissjoni, rappresentant Olja tal-Unjoni Ewropea għall affarijiet barranin u, u politika ta' sigurtà fuq l-Iran u l-programm nukleari tiegħu. Issa nati il-kelma l-Baronessa Ashton. Grazie, Signor President kif diġa tkellimna il-kwistjoni tal-programm nukleari tal-Iran huwa ta' tħassib kbira l-komunità internazzjonali u l-Unjoni Ewropea wkoll. Fil-fatt il-kollegi diġa semmew illi il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin ta' 23 ta' Jannar ħaj jitkellem dwar il-kwistjoni u fil-fatt eh, jaħsbu dwar li jinkludu sanzjonijiet oħrajn aħna impenjati sabiex nżommu l-pressjoni fuq l-autoritajiet iranjani sabiex huma iżommu mal-obligi tagħhom. Dan huwa element ewlieni tal-approċċ kemm se twil. Flimkien Flimkien mal l-approċċ għal proliferazzjoni tal-armi li rana tikompli imur kontra il- eh, kontra l ftehim internazzjonali jgħet ikompli jaħdmu biex jibnu iktar eh, jibnu iktar livelli jibnu iktar program jagħmlu jżidu l-programm nukleari fil-fatt żidu ix-xogħol b'20 fil-mija għal darbohra aħna qed niltaqgħu ma' nuqqas kooperazzjoni sabiex insolvu dawn il-kwistjonijiet mod partikolari eh, sabiex indirizzaw l-kwistjoni tal-programm nukleari tagħhom. Ir-rapport tal-IA tal-IA preżenta rapport rigward il-fondi għal dawn il-teknoloġija nukleari. Minħabba l-informazzjoni li natajna il- fuq livell internazzjonali kien hemm tħassib kbir rigward dan il-programm nukleari fl-Iran. Aħna fil-fatt nishtiq li nilħu soluzzjoni diplomatika għal din il-kwistjoni il-programm nukleari tal-Iran. Jiena fil-fatt ktibt sur Ġulini li huwa il- personal għandu l-istess karigi tiegħi sabiex insaqsu biex ipprovon bu kompromess, pero sissa marna tajt lebda risposta li nistaw fuq forsi naħdmu flimkien fuq programm reċiproku li jimxi pass pass. Aħna dejjem u rejna li aħna lesti li f'qafas ta' sabiex nibru konfidenza bejn nietna u fiduċa bejn nietna irridu illi mod partikolari irridu nibdu l-fiduċa bejn nietna fil-counter narcotics. Jiena fil-fatt il-tqajt mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Sulej u billi użajt il-kontatti tiegħi ma' pajjiżi terzi, pereżempju pa' Turkija sabiex nippruvaw waslu il-messaġġ illi l bib jinżamm miftuħ sabiex nibnu il-fiduċja bejnietna u nistgħu fil-fatt inniedu l-programm eh, ta' fiduċja bejnietna meta iridu huma. Iżda billi ma natani xi għatajb li nataw eh, nagħmlu sanzjonijiet sabiex nuru għaqda bejn l-Unjoni Ewropea. Dawn il-miżuri jistaw fil-fatt jagħmlu xkiel lill-Iran milli komplu milli komplu kollom li jħsab biex jumbat jużaw dawn il fond dawn il-flus, minn per eżempju mill-flus li huma jihdu miż-żejt sabiex eh, ikomplu ikomplu jinvestu fil-programm nukleari tagħhom. Fil-fatt iż-żejt jammonta għal 8% ta' l-esportazzjoni tal-Iran. Iżda billi din da sors importanti ta' taqliħ għall-Iran aħna tinkoplu nżidu il-pressjoni fuq il-gvern Iranjan u nippruvaw nirvitaw kemm jista' jkun iżda li kuna impatt negattiv fuq il-popolazzjoni iranjana. Però aħna nix waħedna għatem hemm eh, sanzjonijiet ukoll minħat tal-ġus uda fil-24 ta' Deċembru il-Stati Uniti koll deċidiet li tkompli saħħa sanzjonijiet tagħha b'mod partikolari dawk li jindirizzaw il-sistema finanzjarja ta' l-Iran u l-esportazzjonijiet ta' l-Iran fosthom li jinkludu li jinvolvu iż-żejt irridu l-inkomplu nżidu ehm, il-pressjoni fuq dawk il-pajjiżi li fil-fatt ehm, jgħinu l-Iran per eżempju billi importaw iż-żejt minn għandhom. Dan ħajkompli iżid is-saħħa ta' sanzjonijiet. Dan kollu jgħina eh, naġġornu ruħra ma' situazzjoni u għet niprufaw kol nindirizzaw problemi li sa joħorġu minħabba dawn s sazzjonijiet li qed nħorġu minnhom n-imponu aħna. Irridu li wkoll nassiguraw illi xorta fl Ewropea ikollna il-provvista ta' enerġija. Irridu wkoll ngħidu li xorta għandna tħassib serju dwar is-sitwazzjoni ta' dritti tal-bniedem fl-Iran u dan minħabba l-oppressjoni li hemm il-inkollu fuq l-oppożizzjoni u anke minħabba l-att l-aċċess anka minħabba l-użu eċċessiv tal-pina tal-mewt, pina kapitali. Min April li għadda kien hemm sanzjonijiet minħat tal-Unjoni Ewropea li kienu jindirizzaw dil kwistjoni ta' drittijiet umani. U dawn kienu jindirizzaw lil nies li huma involuti jew ma responsabbli minn dawn eh, minn dan il-ksur tal- il-ksur ta' dritti tal-bniedem. Fil-fatt dan il-lista tagħna nasissa ija twassal għal 61 persuna. Irridu li nwaffqu li din l-oppressjoni billi nkomplu l-pressjoni tagħna fuq l-Iran u billi nkomplu eh, nagħmlu pressjoni sabiex kulem diskussjonijiet. Jiena ħerqana nisma' minn għandkom dwar din il-kwistjoni. Grazie. Ashton. Grazzi ħafna, Sinjura Ashton. Issa naddu għal kelma mill-gruppi politiċi u naddi mal ewwel il-kelma eh, minnaħħa tal pepe l-sur Sala Franka għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi Signora President, eh, Signora Ashton, eżis kollegi, fit-23 fil-23 konsil Eh, rajna li kien diffikultajiet, però żgur illi se ndaħlu dawn il-konklużjonijiet fir li ta' għada. Se jkun hemm bżonn li nagħmlu sagrifiċi minn uħut eh, minn numru ta' stati membri u l-Prim Ministru ta' Franza u ta' Renju Unit President u anke Sarkozy qalu li mhux lesti illi para conseguir ke Irán vuelva a la mesa de Inneħħu l-armi nukleari tagħhom Eh, u mux l-est li id-dronaw nkunu est li jirġu jiddiskutu dawn u l-rappresentanti tal-IEA tal-IAEA eh, inneħħu dawn l-armi li jistaw eh, waslu għal-gwerra il-membru tal mill-Istati Uniti qal li għandu naġġixxu malajr kemm jista' jkun. Hemm bżonn nżommu f'moħħna illi għanna bżon iż mill-Iran aktar mill-li għandhom bżonn xi ħaġa nistgħu nagħtuhom u kolonku ħaġa natu nagħtuhom aħna. U għalhekk dan jagħmilna jagħmilna diffiċli għalina li anke għabba fat li qegħdin situazzjoni ekonomika ħażina. Ġifieri apparti mill-lat internu l-konsistenza li, li wera l-Konsil fit-23 ta' Jannar, huwa importanti li aħna naġixxu Eh, flimkien ma l tagħna, inti għat li mort fl-Indja u fil-Ġappun u f'pajjiżi oħra, il-pożizzjoni tagħhom hija essenzjali jekk il-miżuri li jgħinna adottaw aħna irridu jkollhom l-effett mixtieq. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa minn laħa tal-essendi eh, is-sur is-sinjura Munis Veurkisa għal 10 minuti u koll. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Sinjura Ashton. L-Iran se jkun element essenzjali fi suġġett importanti fis-sena 2012 għandu rwol li jkompli neħ l-instabilità eh, fid-dinja u se jkompli jaħdem fuq il-pjan nukleari tiegħu mu wara l-kwinti anke f'dak għandu x'jaqsam mal- rejt mux raffinat. Dan jammonta għal 80% eh, eh, tal-attività fl-Iran. L-Izrael u Republikani fl-Istati Uniti qed jippruvaw eh, ikabruha u qed jippruvaw ineħħu razzjoni militari. Aħna nixtiequ li nieħdu dan l-approċċ fuq żewġ binarji rridu niżguraw illi illi n-nis tal-Iran ma jkunux affettwati. Rridu nużaw u koll din id-diplomazija ta' fuq żewġ binarji. Rridu niżguraw illi ikunem eh, verifiki li jisiru mill-Atomic International Agency u illi l-Iran ikun konformi ma' salvagwardji kollha illi l-IAEA e tista' timponi fuq eh, l-uranju. Anke taħt eh, taħt trattat bħalma inti fl-ittra tiegħek fil-negozjati f'Ottubru dan ifisser illi l-Iran m'hemmx għalfejn jieqaf kompletament Eh, biex ikollna dialogi magħhom. Qed isir spezzjonijiet mill-IAEA e fuq eh, eh, l-Iran. Irridu li jkollna aġenda ambizjuża aktar f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Issa s-Sinjura Xake għal-liberali. Għazax minuti, kjoġbok. Grazzi ħafna, Sinjura Ashton, għazis kollegi l-Iran wieġeb għas-sanzjonijiet tara b'sorpriża. Mhux biss minn l uffiċjali, ma dan ġie riflessu wkoll fin-noqqas fil-valur tal-munita bħalma semma fil-pakket ta' sanzjonijiet tal fil-23 ta' jannar. Aħna ejja naraw li jsir aktar minn dan. Li niżolaw l-Iran mhux għan l-grupp tagħna iħeġġek biex taħdem ma' Turkija u ma' oħrajn biex tagħmel dak kollu possibbli tuża il-mezzi diplomatiċi kollha biex tinkoraġġixxi lill-Iranjani biex jagħmlu negozjati eh, flimkien magħna. Naraw kif nistgħu nipperswadu lill-Iran mhux biss permezz ta' sanzjonijiet. Għanna u koll, għandu jkollu konna rappresentanza permanenti fl-Iran u li jkollna rappresentanza eh, tal-Unjoni Ewropea emmek stess biex e, nuru li tħassib tagħna l-ksur ta' liġijiet drittijiet tal-bnedmin u anke fuq dak għandu x'jaqsam mal e, gozzetti ta' tripla stream. Jiena gburija illi ir-Renju Unit dejjem għamil distinzjoni bejn li jagħmel impatt fuq il-ċittadini dak għandu x'jaqsam mal-programm nukleari u anke l-ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. L-Iranjani uħossom mhumiex rappreżentati bil-mexxejja politiċi, militari u reliġjużi tagħhom u importanti wkoll li l-Unjoni Ewropea taġixxi b'mod indipendenti mill-Istati Uniti, speċjalment fis-sena tal-elezzjoni. L-Istati Uniti għażlet sanzjonijiet differenti mill-Unjoni Ewropea, però sanzjonijiet Amerikani jagħmlu impatt fuq il-negozji Ewropej mhux biss għax għandhom sanzjonijiet diretti u indiretti eh, biex il-medicina u l-ikel tasal dejjem, jaslu dejjem fl-Iran. Eh, teknoloġija hija importanti speċjalment għaż-żgħażagħ u din tista' tkun tgħin jew xekkel f'dan kollu. Però naraw illi ma jkunx hemm teknoloġiji li eh, jagħmlu impressjoni li jaslu f'dan il-pajjiż. Issa ngħaddi il-mikrofonu Is-sur talek ixtieq jagħmel mistoqsija. Mikrofonu għal-kellim. Sinjura Xaka għamlet referenza għal eh, naħa konservativa u rigward is-sanzjonijiet. Ma nafx għal minna t-referi bil-konservativi, ma nafx xe t-referi għal-grupp tijaj li sijar, ma nafx jekku miex favur għall-lan tagħhom, irrid ikun irid ikun hemm għan politiku wara dan. Xtaqt biss li i tiċċara għal min t tirreferi. Grazzi. Sur Tanak, jiena rrid nagħmel distinzjoni bejn membri li jixtiequ jagħmlu sanzjonijiet u l-IPP li jitalab għal split vote f'test li se jtressa eh, f'din il-Kamra li jider li għandu approċ konsistenti mill-Unjoni Ewropea lejn dawn ir-reġimi li juri li l-Unjoni Ewropea ma tapplika sanzjonijiet biex timmira lejn dawn il-popli sħaħ imma lejn ċertu individwi partikolari. Nixtieq nuri li hemm ċertu nies min-naħa tal-konservattivi f'din il-kamra m'għandux xaqsam fil-pożizzjoni tal-grupp tiegħi imma qed rridu nitkellmu fuq sanzjonijiet kollha kemm huma u ma nagħmlux distinzjoni. U nagħmlu distinzjoni importanti li nispera li tagħmel intu ukoll. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-mikrofonu li sur Kronberg min-naħa tal-ħodor. aħna nappoġġaw il-sanzjonijiet lejn l-Iran ħafna minna imħasba fuq l-impatt negattiv li jista' jitħalla fuq eh, l-Iranjani. L-opinjoni tal-Parlament kienet illi ma jistax ikun hemm soluzzjoni militari għal konflitt nukleari mal-Iran. Aħna l proponejna emenda biex isir dan it-tibdil. is Sanzjonijiet ilhom fisseħ u issa wasal iż-żmien għan negozjati. Il-mistaqsija hija kif nistgħu niftħu negozjati. L-Iranjani qalu li huma lesti għan negozjati u naħseb ħaġa li naċċettaw fl-Unjoni Ewropea hija illi l-Iranjani mhux ser iwaqfu l-uranju biex jilħu l-kondizjonijiet tagħna. Jiġifieri nħeġġeġ il-partiti kollha biex jagħmlu negozjati seri u mingħajr ebda kundizzjonijiet. L-Iran dejjem irrifjuta li jkun hemm xi ta' kompromess għaliex il-fażijiet ta' tripla 3 mhux dejjem kien hemm kompromess fuqhom. Nixtiequ li wkoll li jkun hemm it-Turkija u l-Brażil involuti f'dawn in-negozjati. Kienu qegħdin jipproponu x'tib ta' kompromessi f'dan l-aspett u li jkunu wkoll imsieħba f'dawn in-negozjati. Jekk jirna xinna il negozjati, nistgħu għalhekk imbagħad niftħu niftħu eh, pass ġdid fl-istorja fil-, fil u nistabilixxu din ir-roadmap ġdida eh, f'dawn in-negozjati. il iħossu illi jaqblu ma mal-Ġermanja illi nisseparaw attivitajiet għal l-użu ċivili u l-użu tal-istess eh, teknoloġija għal skopijiet militari b'intenzjonijiet tajba nuru li l-Unjoni Ewropea lesta għal dialogu u għandna niftħu għandna jkun rappreżentanza f'Teħran u l-Iran għandu jirċievi garanziji ta' sigurtà għaliex huwa diffiċli ħafna illi pajjiż tresqu għal negozjati meta jkun qiegħed dejjem tiġi meddet bi gwerra. Grazzi ħafna. Issa, is-sur tanak minnaħa tal-konservativi riformisti għandu 10 minuti. Signor President, l-amnijiet tal-Iran fin-nukleari u li rifjuta dejjem l talbit tal-IAEA e u tal-Konsil huwa dejjem qed jeddet is-sigurtà globali. Jagħmel ukoll teddida għal paċi fil-Vant Nofsani anke f'dak għandu x'aqsam speċjalment mal-Iżrael. Jistgħu jkoll kun hemm dejjem ġlieda għal armi għal biex kollom eh, dawn l-armi nukleari. U dan imur kontra l-obbligi internazzjonali tal-Iran, għalhekk ridu nittamaw li l-miżuri li jaqlbu fuqhom l-Unjoni Ewropea ikun hemm appoġġ mill-Greċja, l-Italja u Spanja li jimportaw iż-żejt mill-Iran. U għad diffiċli għal reġim iranjan biex ikompli jaħdem dan il-mod u għalhekk inġelu l-Iran biex jerġa' jiġi eh, jiddiskuti magħna l-Unjoni Ewropea mhux dejjem tolqot il-musmar fuq rasu dejjem naħarbu mill-problema ta' teddida internazzjonali. Ridu nuru wkoll l-Iran dejjem wera il-kultura persjana li għandu u mhux juri li għandu juri il-kultura persjana tiegħu u mhux juri li huwa reġim dittatorjali li jagħmel abbuż anke sesswali jesporta eh, dawn l-armi anke fil-pajjiżi tal-viċinat. Hemm ukoll biżgħat fil-Bahrejn, fil fis-Sirja u tini raġuni għalfejn din l-Iran għandu għattikun potenza nukleari manna nestudu lebda lebda eh, għazla biex biex nwaqfu dan mill-li jiseħ. Grazie ħafna. Il-pomini omilitre jini kirija eh, Ernst. Il-kellem li miss signora Ernst fisem il-GUE NGL. Ik joġbok. Grazie, signori. Is-sanzjonijiet dan l-aħħar minnaħa tal-Unjoni Ewropea ma jżidux il-kredibilità, iżda huwa biss eh, mod kif nippruvaw nsalvaw l-immaġni u ħafna klim fira. Jekk irridu tassew kompromess minnaħa tal-Iran, irridu naraw li ma naqgħodux nibqgħu niddieħqu bejn nfusna, irridu namlu referenza l programm mod speċifiku mhux biss fl-Iran biss, irridu ngħidu li għandna tkasbir katastrofiku ta' drittijiet tal-miedem fl-Iran, għandna persegwitazzjoni tal-attivisti iżda li waqfu l-importazzjoni taż żejt fl-Iran li ħajafetwa l-Bank Ċentrali tal iran ser ikompli eh, iwassal biex il-pajjiż jiftaqar. Ħajkompli kasbar eh, iżid ukoll il-possibilità ta' gwerra fir-reġun u din hija dimensjoni li qed nħallu barra, Sinjura Eshtin. M'hemm l-ebda evidenza ta' programm nukleari għall-armamenti fl-Iran u dan mill-2003. ir rapport tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika m'għandix evidenza u l-ebda sejbiet minnaħa ta' fuq dan ir-rigward u m'hemmx xejn għajr informazzjoni mis-servizzi segreti u għalhekk aħna rridu li jkun hemm eżistenza paċifika fir-reġun u anke mal-viċinat u dak huwa xogħol tal-Unjoni Ewropea mhux nippruvaw inkasbru s-sitwazzjoni u nagħmlu aktar diffiċli. Grazzi, Sur Belder fisem l-EFD għal-minuta. Ikjożbok. Grazzi, President. Esternament u internament it-tmexxija tar Repubblika Iżlamika tal-Iran hija taħt pressjoni kbira. Anki l-awtoritajiet ewlenin tal-kleru qegħdin jagħmlu stqarrijiet importanti u hemm dibattitu kbir fuq dan u hija opportunità kbira l komunità internazzjonali li tipperswadi lill-Iran lilin mill-modija nukleari tagħha Sinjura rappresentantoli, inti taf personalment kemm huwa diffiċli li ikonna negozjati ta' veru serji mal-Iran. Inti għandek l-intenzjoni bħalissa li tipprova ssib ehm, Approċċ approċ transatlantiku darba ser ikollok iva mill-2012 huma imħasba dwar is-sitwazzjoni fil-Golf Eh, Persjan, nafu l-flotta Amerikana f'dak ir-reġun dejjem jitkellmu dwar il-gwerra u provokazzjoni minn naħa tal-Iran. Għal daqstant irridu namlu spezzjonijiet ċari minnaħa tal-IAEA e fl-Iran għaliex dan huwa testa veru tal-Iran u mhux l-affarijiet minnaħa ta' taħt fuq il-kontra dan għedniħ minnaħa tal-Parlament rajna xizma fl-Islam bejn iż-żewġ esponenti fil-pajjiż u dan qed ikollu riperkussjonijiet fil-vant nofsani kollu. Naraw bekk l-ambizzjonijiet tal-Iran f'dan ir-reġun u għal għandha ambizzjonijiet nukleari f'dan il-pajjiż. Ser tagħmel dwar dan. Grazzi. Issa l-Onorevoli Ehrenhauser fisem non etteġ tal-minuta. Grazzi ħafna, President Ir-reġim kurrenti tal-Iran m'għandux leġittimità. U bħala Awstrijak ma nistax nsejjaħ għal Iran ħieles mill-armamenti nukleari bonesta nafu li qegħdin eh, saħħu l-uranju, qegħdin imexxu jew hemm xnijat li qed imexxu programmi nukleari iżda jekk iridu tassew soluzzjoni militari ta' argument ħażin jew b'argument li naqduh minn dembu mekru attenti propju fuq dan. Is-sanzjonijiet x'ingħidu jekk ma jkunux ehm, ħoroġ bizzejiet u ma jkollhomx l-effetti mixtieqa. X'ser nagħmlu dwar dan imbagħad? Issa, fuq il-kemp ta' Ashraf tafu li hemm l-iskadenza fuq dan il-kamp u allura ser timxu ma' suġġeriment li jina tażi l dawk li huma fil-kamp għaxraf fiħdan l-Unjoni Ewropea jew le. Din hija proposta li nixtieq irresaqlek u nixtieq nitolbok x'taħseb fuqha. Grazzi. Issa ngħaddu għal kelliema oħrajn l-ewwel net għandna s-sur Brok għal żewġ minuti. Grazzi, President, Signora Rappresentant Oli, Signori. Jiena naħseb li l-anijiet ta' riżoluzzjoni bħalma smajna eh, llum u anke minn dak li smajna mis sinjura Ashton joqogħdu tajjeb flimkien. Iva, rridu nsaħħu s-sanzjonijiet tagħna, rridu niżguraw li ma jiswawx kontra, li ma jwaslux għal solidarjetà bejn il nies u bejn ir-reġim iżda li jkollhom l-effetti mixtieqa. Aħna rridu niċċaraw li dan ir-reġim huwa dittatura ċaraw tonda u mhux qed japplika r regoli tal-MPT, trattat tan non-proliferazzjoni. Bekk irridu ngħidu li rridu jkun hemm il-miżuri meħtieġa u xirqa min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex dan iseħħ. Aħna rridu ngħidu li fi stret ta' Holmes eh, hemm uh, xkil kbir u hemm problemi serju u nafu li jekk dawn il-sanzjonijiet mhux ser ifissru f'xejn, mhux ser isarfu f'xejn, kull ma nistgħu nagħmlu huwa li niċċaraw darba l dejjem li l-Unjoni Ewropea qed tipprova tagħmel l-affarijiet mhux militarment, mhux mezzi militari, iżda mhux ser tieħu azzjoni qabel ma jkun hemm it-tmim tal-ewwel jum ta' Lulju jekk ikun hemm attakk eh, għajr ħlif meta jkun hemm xi attakki fuq xi ambaxxati jew affarijiet simili. Aħna ħnippruvaw nkomplu t-taħdidiet tagħna ma' nimsieħba tagħna, Turkija pereżempju nittamaw li jkun hemm oħrajn, ir-Russja pereżempju, ċina, biex bekk waslu l-messaġġ tagħna u nagħmluh aktar ċar. Jiena naħseb li l-messaġġ tagħna irid ikun li aħna mhux bil-forsi rridu nistabilizzaw ir-reġim iżda fl-istess ħin rridu najdu nqodu attenti li ma rridux nħabtu wiċċna ma' reġim li għandu armi nukleari, li għandu rockets biex ikun jista' inidihom u nittamaw li ma jkunux li jkunu lesti biex jikoperaw mal komunità internazzjonali biex bekk ma jkunx hemm raġuni għala xi ħadd fil-gwerra magħhom. Grazzi. Anna Gomes għal żewġ minuti. Ikjoġbok. L-awtoritajiet iranjani qed ikomplu issaħħu l-Iranju f'libell suspettabbli u dan kontra l-anijiet li qed jgħidu li huma ċivili. Għalhekk hemm is-sanzjonijiet, iżda aħna qed nibatu twissijiet ċari lill-aġenti Ewropej kollha li s-sanzjonijiet ma rridux ikunu eh, imħeffa din id-darba Dan huwa importanti mal imsieħba tagħna speċjalment minħabba l-elezzjonijiet fil-Stati Uniti, hemm il-kwistjonijiet tal-Iżrael u anke l-kwistjonijiet tal-Ewropa. Nafu li jekk ma qadux attenti dan jista' jwassal għal eh, problemi serji u l-ewwel nett ma ħajbat huma l-Iżrael. Balek irridu nikkonsidraw li nippruvaw insibu negozjati aktar wiesa b'kull mezz diplomatiku billi narfu l ran bħala poter iżda fl-istess ħin nagħmlu rappreżentanza f'Teran billi mmexxu l-fokus tagħna mill- bank li jkun jista' jikkontrolla l-żejt u li kollu ċessa l-Iran iżda mbagħad b'paċi fil-vant nofsani billi jkun hemm arranġamenti apposta mal-Arabja Sawdija u possibilment anke l-Iżrael biex bekk ikun hemm l-affidibilità tal-progress ekonomiku fir-reġun u billi nibatu appoġġ ċar u solidarjetà għall poplu Iranjan speċjalment dawk li qed jisiltu għal drittijiet tal-bniedem Niċċaraw dal-baddejjem li l-sanzjonijiet ma rridux immirati lejn in-nies u li kollom effetti li jiswew kontra li jkomplu isaħħu l propaganda tar-reġim. U kirjus eh, Alexander Graf Lamstorf ja Issa s-sur Lamdorf għal minuta u nofs. Grazzi, President. Jena Kont kuntent mid-deċiżjoni tal-Kunsill li jiġu imposti sanzjonijiet u embargo biex npoġġu pressjoni fuq l-Iran, naħseb li kien xaġa tajba, u jina sorpris li għandaw kliet jgħidu li memx evidenza ta' dawn biex ikun hemm dawn is-sanzjonijiet ta' tisħiħ tal-Iran, per eżempju, il-fatti juru li l-Iran għandu 5000 kilo, kilo ta' uranju u dan jista' jsarraf poter nukleari u l iranja tiġi imsaħħa sa' 50% u l-laqlaka għal li wieħed jagħmel dan huwa għal armi nukleari li wieħed imexxih minn 50% għal 90% diffiċli ħafna, iżda huwa possibbli. U jekk inħarsu li l-aħħar rapporti tal-IAEA e huwa ċar li hemm tentattiv li jimxu lejn użu militari. U naħseb li fi żmien propizju rridu ngħidu li l-Unjoni Ewropea titkompli tagħmel pressjoni qed jaħdmu fuq rockets, qed jaħdmu fuq missili fuq medda twila u medda qasira li waslu sa ċertu punt u għalhekk l-embargo għandna nkomplu immexxuh iżda irdoqdu attenti għal poplu iranjan. Nafu li dan jista' jwassal diffikultajiet fuq l-importazzjoni, iżda nistgħu ngħidu li dan jista' joffri l-possibilità għall-Iran li jaħsibha dartejn fuq dawn l-affarijiet. Nittama li nappoġġaw din is-soluzzjoni u nittama li jkun hemm appoġġ wiesa' għal ta' tagħna nħares il qudiem għal ruol li Turkija għandha biex nsolvu din il-kwistjoni darba l dejjem Grazzi l-Onorevoli Stevenson għal minuta. President, tal-imiet ta' rebbija arbija huma minnhom u japplikaw għal kwalinkwa gvern li jakkes madwar id-dinja. Dinejad u l-kollegi faxxisti f'Teran mhumiex immuni għal mowġi ta' bidla li hemm madwar l-Levant nofsani rajna li qegħdin darhom għal ħajt issa u għalhekk qegħdin saħħu l-uranju għall-armi nukleari, għalhekk rridu noqogħdu attenti għaliex dawn qed jippruvaw jirrikattaw id-dinja u l-reġun tagħhom. Issa qed naraw li hemm falliment sħiħ tal-politika tagħna li nippruvaw noġbuhom jew nippruvaw nalqulhom ħalqhom u dan xa tisarraf, tisarraf għal terrorizmu madwar id-dinja, għal ehm, armi nukleari domestiċi u fis-sfond ta' oppressjoni u ta' abbuż ta' drittijiet tal-bniedem. Għalhekk hemm sanzjonijiet, għalhekk qed nippruvaw waqfu dan ir-reġim fl-Iran iżda nafu li dan huwa wieħed mill-uniċi pajjiżi li għadu jappoġġa l-Assad u Sirja. M'hemmx lokal dialogu minterranni bħal dan u ejja naħdmu għalhekk biħġarna biex inkunu nistgħu tassew waslu l mawġa tal-bidla. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Losing għal-minuta l-armi atomiċi huma fost l-iktar armi ħorox li għaw u għanna n-projbu jwom madwar id-dinja. L-użu ċivili ta' l-enerġija nukleari ma' nix kontrol fuq għal-anqas u għalek għanna n-uqdu u namlu l-almu tagħna biex konna moratorja internazzjonali fuq il-poter nukleari u fuq id-dizarmament nukleari. Għanna trattati bħalissa biex dan namluħ u kritika ta' l-Iran hija li minkejja li hemm pajjiżi oħrajn bħal Pakistan oħrajn li ma ffirmawx it-trattat huma ffirmaw it-trattat u għalhekk għandhom iżommu miegħu. Il-periklu huwa li pajjiżi oħrajn li ħadd ma jaħseb li projbixxi li jkun hemm eh, poter nukleari mxekkin minnħa tagħhom iżda ħadd mod jaħseb biex jinresqilhom is-sanzjonijiet. L-aħħar rapporti tal-IAEA madana kollu juru li hemm intenzjoni ċara biex ifasslu u jibnu marmi nukleari fl-Iran. U għal-bosta snin issa inna nisimaw dawn il-kommenti ta' gwerra li jista dal-waqt tasal u dinja politika perikoluża għal paċi dinjija u għeda xekkel il-possibilitajiet ta' proċess ta' paċi għal ran. Il-paċi u drittijiet tal-bniedem għandna nappoġġawhom u jidher li huma stess il-vittmi tal-interessi tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti. Grazzi. Is-Sur Belder qed imexxi l proċedura eh, tal-Karta Blu taċċetta, Sur Belder? Mistoqsija? Ħadd taċċetta l-mistoqsija? taċċetta mistoqsija taħt il-karta blu? Sur Belder qed juża l-karta l-blu u inti għalhekk taċċetta li jistaqsilek domanda? Ja, ja, ja. Ja. Iva, jekk jogħġbok. Sur Belder. Forsi ma tafx iżda nixtieq nistaqsik Inti taf li Repubblika Islamika tal-Iran darba wara l-oħra għaddet l-stat zaħir tal-Izrael li irdu minn fuq il-mappa tad-dinja kieku kena namlu l-istess bħala trattament fil-konfront tal-Iran. X'jiġri? Nixtieq nisma' minn għandek fuq dan. Ovvjament naf dan, iżda ma nistax nifhem x'għandu x'taqsam din il-mistoqsija mal-suġġett li nitkellmu dwar llum. Il-kellim li miss huwa s-sur Provera. Grazzi, President. Baronessa Ashton, huwa diffiċli li nkunu ottimisti. Il Pussess tal-arma atomika min-naħa ta' l-Iran tista' twassal nuqqas ta' stabilizzazzjoni fl-Iran anke fil-naħa tar reġun tal-Kawkazi u jista' jwassal għal armament nukleari fil-reġuni oħrajn li qed jibżgħu mill-Iran, pereżempju l-Arabja Sawdija u t-Turkija. Il-missili xab tlieta tal-aħħar ġenerazzjoni tal-Iran jistgħu joqtu stati membri tal-Unjoni Ewropea, bħal pereżempju Greċja, Ċipru, Romanija u Bulgarija, u jistgħu tkun possibbli li jkun hemm teddida min-naħa tar-reġim ta' l-Iran li jeqret darba dejjem lill-Iżrael. Iran li jista' jibblokka l-istret ta' Ormuz u dan ifisser li jkun diffiċli wis li jkun hemm miżuri politiċi kontrihom fl-aspett militari u politiku. Din hija situazzjoni ta' palli kiku l-Korea ta' fuq fil-vant nofsani. Rridu noqdu attenta xil ħinet qed jafas biex insibu soluzzjoni diplomatika ta' din il-kriżi u nevitaw li jkun hemm l-għażla militari. Grazie. O Kirjos Obamaja ja ena le. is Obermaja Obermajer l minuta Grazzi, President. regoli ta' emerġenza fir rigward l-importazzjoni ta' żejt minnaħa tal-Iran minnaħa ta' pajjiżi Ewropej hija suġġett tal-lum u hija xi ħaġa li rridu nħabtu wiċċna magħha fuq medda qasira ta' żmien. Dan ħajkollu impatt fuq il-popolazzjoni fuq medda medja ta' żmien ħaj jippruvaw sibu mezzi oħrajn biex jagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni min-naħa ta' nuqqas ta' xiri min-naħa tal-Unjoni Ewropea u għalhekk ejja noqogħdu attenti biex l-sanzjonijiet ma jiswolniex kontra għaliex nafu li l-Unjoni Ewropea ħad tinsab f'sitwazzjoni diffiċli nkella. Nixtieq insemmi dawk l-Iranjani li nsabu f'eżilju li qed jgħidu li dawn huma miżuri ħżiena għalhekk naħseb li l-Unjoni Ewropea rrid trid twassal sforzi sabiex dawn l-affarijiet isiru b'mod aktar moderat. Ovvjament, rridu fl-istess ħin niggarantixxu sigurtà tal-Iżrael. Grazzi l-Onorevoli Preda għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-grupp tiegħi, il-PPE, jaħseb li s-sanzjonijiet tal-Iran huma pożittivi huma l-aħħar miżura kontra l-reġim ta', ta Teheran. Dan rajnieh wara l-limitazzjonijiet tal-investimenti fis-settur ta' hydrocarbons u għalhekk il-pass li kien imiss kien il-sanzjonijiet fuq riżorsi eh, tal-ilma li hija xi ħaġa importanti għall-Iran u anke mbagħad fuq ir-riżorsi taż-żejt. Hija xi ħaġa li m'għandniex neħduha palli kiku xi ħaġa ta' xejn b'xejn għaliex jista' jkoll effetti fuq il-proliferazzjoni ta' l-armi nukleari fl-Iran li kull ma jmur qed tkun iktar ta' tħassib. Importanti ngħidu l unjoni Ewropea uriet li għandha rieda soda fuq dan ir-rigward u għalhekk is-sanzjonijiet li qed isiru aktar ħoros minn naħa tagħna jagħti sinjal aktar ċar lill-Iranjani li aħna fil-futur mhux se naċċettaw aktar sitwazzjoni bħal din ta' tisħiħ tal-armi nukleari. Dawk li qed jgħidu li s-sanzjonijiet qed kontra jew m'għandhomx effett nixtieq ngħidulhom żewġ affarijiet. L-ewwel nett is-sanzjonijiet kienu ta' ostaklu għal programm nukleari Iranjan u ma tax il-possibilità li jkollu bomba nukleari f'idejh. U barra minn hekk dawn il-miżuri qed ikollhom effett fuq l-ekonomija tal-pajjiż, għalhekk is-sanzjonijiet jistgħu waslu biex l-Iran jerġa' lura fin-negozjati magħna. Grazzi. Yeah, uh, Mr. Fox. Mr. Fox. Sir President. Sir Preda. Sir Fox jishtiq resaqlek domanda. Għet juża l-proċedura karta blu u taċċetta Iva, Sir Fox. Nik jozbu. is Preda jaqbel miegħi li teddida gravi tal-paċi fir-reġun tal-Levant Nafsani u fir-reġun kollu huwa perikolus u għalhekk li t-teddida ta' azzjoni militari hija vitali biex ikunu konformi mar-rieda tal-komunità internazzjonali? Eh, de vedere. Jien naħseb illi Iva. Ja, Kathleen. Issa Signora Van Bremt għal eh, snd Barra Ashton, tara illi għandek um, appoċ wiesa mal-partiti kollha. Naħseb illi il supervja tar-reġim Iranjan hija fil-fatt xi ħaġa kbira u aħna għalhekk naħsbu li ħaġa tajba li kullem mis sanzjonijiet qed nisimgħu ħafna affarijiet eh, mozzjonijiet għoli hawnhekk, nisimgħu ħafna formazzjoni mant eh, esperti ehm, u naraw illi sanzjonijiet xkultant ukoll għaslu għal tibdil fir-reġim. Naħseb illi irdu nżommu dan f'moħħna rigward dan id-dibattitu jiena u l-grupp kollu tiegħi fil-fatt nemnu illi dawn is-sanzjonijiet mhumiex pass lejn konflitt eh, mal-Iran jew mar-reġjun. Naħseb illi fil-fatt għanna bżon it-tedida militari sabiex inkunu ċerti illi fil-fatt qed nuru snienna ma dawn il- dawn in-nies. U kun ħażin li jkun hemm konflitt u fil-fatt di m'għandix tkun għażla. F'kuntest iktar wiesa jiena kont eh, interessata wkoll isimak tgħid eh, u semmi situazzjoni ħafna iktar ehm, relevanti rigward in-nies, in-nies l-Iranjani nisaħarsu lejna nfusna, hemm ħafna kumpaniji fih dan l-Unjoni Ewropea li fil-fatt qed ibijaw it-teknoloġija tagħhom lil gvern eh, ta' l-Iran sabiex dan ikun jista' jassar lil pajjiżhom il-nies stess. Per eżempju, billi iżommuhom milli jużaw eh, il-mobiles u anka l-internet. Irridu allura namlu dak li hu neċessarju sabiex ma fuqhom l-isper tagħmel X, Ashton. Grazzi, issa is-Sunjura Parvanova mill-Alde. Grazzi, Sir eh, President u Reprezentant Sir Reprezentant Oli. Għana bżon aħna nindirizzaw b'mod effettiv eh, flimkien mal-komunità internazzjonali l programm nukleari ta' l-Iran. Irridu nerġgħu nsejħu l-awtoritajiet Iranjani sabiex kopraw mal-IAEA. E Mod partikolari minħabba li jsekku hemm dimensjoni militari fil-programm eh, nukleari tal-Iran. Rridu illi l-formazzjoni kollha u dokumenti kollha li saqsew għalihom l-Aġenzja jiena tawlhom. Sinira rappresentantori, is-sazzjonijiet suppost iwaslu um, iwaslu nasa biex nilħu l-għanijiet tagħna. Kif nistgħu aħna nikkolaboraw ma' pajjiżi oħrajn, ma' pajjiżi terzi mod partikolarment Turkija sabiex ikun hemm dialogu tajjeb bejn l-Unjoni Ewropea u mal iran u sabiex nilħu l-għanijiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa eh, Sur Tavela. Sur Sur Ashton, jiena insaqsik sabiex tkompli tieħu triq ta' diplomazija. It-triq ta' diplomazija ma naħsibx illi ma kisbitx suċċess jew jew falli tal-kollox ma dal-pajis ma l-Iranu. L-Iranu huwa pajis li għandu patrimonju kbir. Għandu storja għanja għandu u koll rabta ma' Russja, min qed jagħmel iżda min qed jagħmel pressjoni, min ħajġi effettwat fi min ħajmel pressjoni fuq l-Iran, min ċerta li ma jkun hemmx pressjoni żejda fuq l-Iranjani, min ħajħu deċiżjonijiet fl-Iran fl-awtoritajiet fost l-awtoritajiet. Is-saġġanijiet jistgħu idumu ħafna sabiex fil-fatt jilħu il-minja tagħhom l-effetti li qed jippruvaw jilħu għan diversi eh, problemi li hemm bħalissa fid-dinja rridu żomgħu f'maħna dawn qabel ma nieħdu miżuri li jista' jwaslu għal problemi ekonomiċi gravi f'kemm f'dan l-Unjoni Ewropea iżda wkoll f'pajjiżi oħrajn. Grazzi ħafna. Issa s sinjora Dodds għal minuta. Grazzi, Sur President u rappresentant Sinjor Rappresentant Oli, Iva, ħafna pajizu ma mħazbin dwar il-programm nukleari tal-Iran u t-tedida lejn il-sigurta internazzjonali. Dan huwa reġim brutali li ma jimpurtax dwar il-sigurta ta' ċittadini. U qed dejjem qed jedet l-istat tal- ta' Izrael u tikompli issaħħan il-qija f'dan f'dan ir-reġjun. Irridu li ninkoraġġixxu l iran sabiex jidħol f'negozjati magħna jekk il-programm nukleari jkompli jitkompla u jkompli jiġi sviluppati armi nukleari jew li jekk l-Iran jala l-istret ta' Hormuz nix rridu ngħidulhom li dawn il- dawn l-affarijiet huma inaċċettabbli. Id-deċiżjoni tal-Renju Unit tal- l-Istati Uniti u tal-Gvern Franċiż li jgħatu li jibatu vapuri militari f'dan il f'dan l-istret huwa pass fid tajba rridu nuru illi aħna b'saħħitna u li aħna lest li defendu ċittadini tagħna, però ma rridux li ninsew id-diplomazija, rridu li nżommu d-diplomazija. U ngħidulhom illi fil-fatt ħannieħdu azzjoni jekk ħajkomplu għaddejjin bil jekk l-Iran ħajkomplu għaddejjin bl-azzjoni tiegħu. Grazzi ħafna. Il-kelim li miss u Koraska Bobinska għal żewġ minuti. Jina naħseb illi aħna deħlin fazi verament diffiċli fir-relazzjoni tagħna ma' l-Iran. Jew inkella forsi ħjar ngħid innu qas relazzjoni li għandna mal iran Ir-rapport illi għandna mingħand eh, l-Aġenzija tal-Enerġija atomika fil-fatt tikkonfermana li l-Iran iddeċidiet li tiżviluppa l-armi nukleari. L-Iran pruvat taħbi l-intenzjoni tagħha mill-IAEA e u fil-fatt pruvat ixxekkel ix-xogħol tal-ispezzjonisti ta' din l-aġenzija l-Iran ridet illi tiblokka l-istretta Ormus u tmur kontra l-alleati tagħna l-Iran qed jaffaċċa aktar pressjoni minn eh, movimenti demokratiċi. Mem sfortunatament mem ebda eh, ma jidirx illi mill-elezzjoni ta' jkun f'Marzu f'dal-pajjiż fil-fatt ħajbiddu l-politika ta' dan il-pajjiż. Għalhekk l-Unjoni Ewropea m'għandha l-ebda qażaħ li flitiħu azzjoni u fil-fatt għamlet sew illi imponiet is-sanzjonijiet irridu namlu ċara l iran illi aħna ma nistawx napoġġaw dan ir-reġim li mhijiex li mhuwiex demokratiku. U ma nistawx namlu dan biss billi sempliċement u nixtru iż-żejt minn għandhom. Irridu nikunem hemm pressjoni fuq l-Iran sabiex jitlu f'negozjati mana. Dan negozjati ma jistax ikunu loba sabiex eh, ikomplu jaħlu l-ħin jew sempliciment noqogħdu nparlaw, irridu illi fil-fatt nilħu l-għanijiet tagħna sabiex irwafqu l-programm nukleari tal-Iran. Sunju reċtin irridu nassiguraw rridu nassiguraw illi dawn in-negozjati iwaslu għal skambju ta' opinjonijiet u diskussjonijiet serji meta l-Iran tapplika u rridu meta l-Iran tapplika r-risoluzzjoni tal ġisma u da applikabli għal programm mi nukleari. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kelima li mis il sinjura Koppa għal minuti. Grazzi ħafna. Sur President, id dipatitu tagħna dan il-wara nofsinhar huwa importanti ħafna. Istanzjoni til ġodda kontra l-Iran fil-fatt huma signifikanti immens, iżda huwa importanti wkoll illi nippruvaw kull mezz possibbli sabiex nerġgħu nreġgħu lura l-Iran għad diskussjonijiet u u U deċiżjoni fil-fatt li nieħdu li namlu xerta sanzjonijiet ma kienx deċiżjoni faċli, għal voja kienet bżonn juża. In-nuqqas ta' żejt minn dal-pajjiż fil-fatt jista' jwassal diversi problemi f'ħafna pajjiżi l-effett ta' dan fuq eh, pajjiż li dejjem minn kriżi ekonomika ħajkun wieħed kbir. U l ran rikolla xorta jsejbih iż-żejt tiegħu lil pajjiżi oħra, mhux pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Rrid inqajjem punt ieħor, irridu li s-sanzjonijiet ikunu immirati sew u li ma jagħmlux ħsara l poplu Iranjan. Sinjura Ashton jekk jogħġbok prova kull metodu diplom jew mezz diplomatiku possibbli sabiex eh, tidħol diskussjonijiet mal-Iran sabiex jindirizza il program nindirizza il-programm nukleari tiegħu. Rridu wkoll nista' nindirizzaw il-kwistjoni ta' drittijiet umani ta' drittijiet tal-bniedem li dejjem jinkissru f'dan il-pajjiż. Irridu nżommu f'moħħna li Teheran prova, prova fil-fatt jiġbina l-attenzjoni fuq dan il-kwistjoni. Mua l-inter ma rridux ehm, illi ikunem hemm xi tensjoni mad-dinja rbija, dan ma qabel il ħadd Jekk ingħalaq il-stret ta' rumus is-sitwazzjoni ħat kompli tisħon. Ma rridux nagħmlu dan. Irridu illi l-Iran rridu li aħna naraw kif eh, l-Iran issa solvi il-problemi b'mod paċifiku. Il-problemi li qed jiġu maħluqa mill-programm nukleari tagħhom il li jmiss Sur Griffin. Armi ta' distruzzjoni tal-massa. Il-politiċi fil-fatt saħu li jridu azzjoni dwar dan. Fil-fatt l-membri parlamentari illi fi żmien l-Iraq kienu votaw għal sanzjonijiet ma' dan kontra dan il-pajis, forsi kellhom intenzjoni tajbin, però huma għenu sabiex ehm, eluf ta' Irakini mitu minħabba nuqqasa mediċina, minħabba gwerra illegali li seħel dan il-pajis. Jekk inkomplu namlu dan mal-Iran, il-riżultat eh, ħajkun l-istess. Lar l-iktar li ħajmor l-iktar li ħajmorru mill-lar huma t tfal għax mhuwiex ħajkunu jistgħu jkollhom aċċess għal mediċini pereżempju għall-ikel ħankunu ħanfallu ħanfallu mhux biss fuq livell ta' flus iżda anke fuq livell morali. Il-kwistjoni tal-Iran m'għandix taqsam miex kwistjoni tagħna u għandna m'għandniex eh, l-indirizzawa. Grazzi ħafna, issa membru parlamentari saqsik jekk tixtieq twieġeb mistoqsija. Nix fakkarkom li dini għal ewwel darba illi qed nippresenti din il-laqa U jekk ma importa, jekk il-President ħajuża il-lingwa ehm, materna tiegħu. Twieġeb eh, l-mistoqsija Imres għamil bil-kart il-blu? Is-sur Tanok. Jgħid jidher l-kelm ta' qabli eh, l-Iran Nixtaqt insaqsi mistoqsija relevanti pertinenti iktar mal ma dan id-dibattitu. Jek taħseb li l-Iran fil-fat għandha intenzjonijiet paċifiċi għal eh, il-programm nukleari tagħha mela xiex għandha eh, uranju li fil-fatt huwa arrikid b'20 fil-mija. Jiena kritiku ħafna eh, għal tadida Islamika l-Ewropa kull ħaġa kważi kważi li hija Islamika. Però jiena ma naħsibx li għandna niddefsu meta tara illi xġara, per eżempju, f'pajjiżi bħal-Iraq u Libja ma nistax m'hemmx eh, nistaw nifmu li xnaf pajis li defendi nifsu. Smajna l-gideb qabel u nerġa' nisimgħu l-gideb, grazzi. Grazzi l-kellim li jmiss u għasor xoq. Schopflin għal minuta u nofs. Grazzi ħafna sur President, ħankompli bl-Inglis issa. President, rappresentant Oli, il-programm nukleari tal-Iran fil-fat huwa sors ta' teddida għal ponent. Iżda ma rridux inkun ma rridux ikunu eh, mamda minn dan il-programm nukleari biss, irridu naraw ukoll iżviluppi strateġiċi oħrajn. L-ewwel net l-Iran huwa eh, pajjiż eh, b'saħħtu f'termini militari fil-fatt bil-kemm għandu bżonn programm nukleari. It-tieni punt huwa li l-Iran jista' jimblokka l-istrat ta' Ormuz. Da żgur ħaj ħajwaqqaf l-esportazzjoni u l-importazzjoni minn dan l-istret ħaj effettwa 20% tal-konsum tal-żejt. U mindu fil-fat eh, kien hemm il-ġew introduċi u fil-fat l-Iran qed ikompli wkoll iżid is-saħħa tiegħu u fil-fat l-Iran ukoll qed ikompli jagħti l-appoġġ tiegħu lil ċerti eh, reġim fil-Arab eh, bħal pereżempju fis-Sirja huma rridu illi kulem neutralizzazzjoni ta' Saudi Arabia u l-esklużjoni tal-Istati Uniti f'dan il-reġjun. Irridu żommu f'moħħna l-aspett nukleari biss parti mill-kwistjonijiet li għaddejjin f'dawn ir-reġjun l intenzjonijiet tagħhom. Grazzi ħafna issa s-sur Veden Holzer għal żewġ minuti. Grazzi ħafna sur President. Il-vant nofsani huwa ta' tħassib għall-Ewropa u għall-Punent qed nipprova qed nippruvaw naraw jekk hux ħajkun hemm żviluppi fil-fatt paċifiċi. Il-gvern Iranjan jisot jagħmel l-almu tiegħu sabiex is-sitwazzjoni sir iktar eh, sabiex ikompli jżid is-tensjoni. In-nies għal darba wara l-oħra saqsew għalajn saqsew għal lajnuna iżda din ma nataċ u fil-fatt qed ninjoraw il-triq tad-diplomazija hawnhekk jekk inħarsu lejn l-Iran naħseb li l-aħjar approċ ikun illi nippruvaw nieħdu xi ħaġa intuhom xi ħaġa oħra minn flok. Iżda bħalissa minn flok eh, qed nippruvaw nieħdu wis, naħseb ikun aħjar li pruvaw intuhom iktar sabiex nippruvaw niksbu dak li rridu. Ma rridux ikomplu nżidu il-pensjoni tensjoni f'dan ir-reġjun. Naħseb li huwa importanti ħafna li nipprevjenu illi nibbuttaw is-sitwazzjoni lejn li nibbuttaw sitwazzjoni lejn gwerrek tħares lejn l-istorja tara illi kien hemm gwerer orribli fl-Iran u f'dan ir-reġjun u jekk hemm gwerra żgur il-sitwazzjoni f'dan ir-reġjun u anke fl-Iżrael is-sitwazzjoni ħadd tmur lura biex jiren ta' snin. fawdu l-pajjiżi lura għal xiren ta' snin. Ma irridu nipprevjoni kemm jista' jkun illi ikun hemm gwerra din mhijiex is-soluzzjoni. Grazzi ħafna. Issa nattu l-kelma l-Sinjura Andra Kena l-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Jina nilqa id-deċizjoni li kunem embargo fuq żejt mill-Iran id-nifrizaw il-Bank ċentrali tar-Iran u l-assitijaw fost sanzjoniet oħrajn. Il-miżuri tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-miżuri tal-Istati Uniti ħaj waslu għal takkis tal-Iran kif qalet is-Sinjora Hillary Clinton. Aħna rridu li nimmiraw lejn l-awtoritajiet u li nxekluhom nisperaw illi l sanzjoniet jilħaw il-miri u l-ani l aniet tagħhom pero dunkun kullu naċċertar illi aħna u l-Istati Uniti nafu bil-konsekwenzi li jista' jkun hemm. Il-Parlament Ewropew flimkien fir-riżoluzzjoni tiegħu jagħmel dikrazzjoni ċara u b'saħħita. Fin-negozjati fl-Iran irridu naraw illi nużaw sistema ta' ta' kastigi u anka l-intuħam iżda fuq affarijiet. L-Iran jista' jkun pajis pal ġappun illi jista' ikollu eh, il-potenzjal illi ikollu armi nukleari iżda rriġetta il possibilità Għana nistaw eh, jistaw fil-fat nieħdu triq ta' diplomazija jekk insaqsu l-demokrazija fil-vant nofsani. Balu kutax ur. Grazzi, issa, s-sur kutax għal żewġ minuti. Grazzi, President, eh, Signora Ashton, kollegi, l-Iran jinsab f'reġun sensittiv ħafna. L-armi nukleari ta' l-Iran huma periklu akbar għal paċi f'dan ir-reġun u metodu ta' kontroll fuq pajjiżi ġirien. Għalhekk jiena naqbel li għandna niċċaraw x'inhuma l-intenzjonijiet ta' dan il-pajjiż madankollu rridu nistaqsu domanda partikolari. Sanzjonijiet ġenerali ta' żejt Iranjan ħajatu l-frott jew le? Jiena naħseb ma nistawx nolqtu s-soċjetà Iranjana kollha minħabba l-iżbalji li għamlu il-mexxejja tal-pajjiż. Is-sanzjonijiet iridu jkunu diretti kontra dawk li għandhom il-poter fidejhom. U għalhekk niġbed l-attenzjoni tas Sinjura Ashton li huwa meħtieġ li nevalwaw kostantement l-effetti ta' dawn is-sanzjonijiet. Fl-istess ħin madanakollu l-Unjoni Ewropea trid tħeġġeġ mod kostanti dialogu mal-Iran. U bħalma tqal irridu nisfruttaw ir-relazzjonijiet li għandna u li huma għandhom mat Turkija. Barra minn hekk ma rridux ninsew il-problema tal-enerġija nukleari, iżda ta' drittijiet tal-bniedem, bħalma ħafna mill-kollegi tiegħi diġà fakruk. U għal dan l-aħħar aspett l-Unjoni Ewropea trid tikseb permezz tal-kumpaniji tagħha l-embargo tal-prodotti li jintużaw speċjalment għal prodotti elettroniċi. U ħanala billi ngħid li rridu nisħu fuq l-unika selezzjoni tal- tal-problemi li jemma l-Iran hija soluzzjoni paċifika. Intervent militari kun żball kbir u jista' jkollu reperkussjonijiet diżastrużi. L-Unjoni Ewropea, grazzi għall-intervent ta' Toli trid tajt b'mod sod darba l dejjem li hija kontra intervent militari u trid tajt li hija miftuħa dialogu. Grazzi. Köszönöm a következő felszólaló Kacsmarek úr. Grazzi ħafna issa is-sur Kaċmarek għamlu ta' nofs. Grazzi ħafna. Sinjura rappresentantoli, sinjuri. Blabda dubju l-Unjoni Ewropea titkellem samma leħena kontra l-programm nukleari tal-Iran u l-IAEA u koll u rrit tħassib taħħa u l-bezat taħħa minħabba programm atomiku wkoll. Din hija prova li qegħdin jippruvaw nimxu lejn arma atomika. L-għanna ma firmawx u għalhekk għandhom responsabilta li jirrapportaw l-armi pjanijiet nukleari tagħhom u l-armi li jistaw jagħmlu permezz dan il-materjal. Il-Kunsil tas-Sigurtà fl 1929 2010 talab l-Iran biex jagħmel aħjar, però il-gvern Iranjan kienet jeddet instabilità fil-pajjiż u mhux aħna. Aħna nitolbu l-rappreżentantoli sabiex tiżgura illi ma tinsiex is-situazzjoni diffiċli li hemm f'kamp um, f'kamp Ashraf. Nirringrazzjak u nirringrazzjak li żammejt mal-ħin ukoll. Issa imiss l-sur Xtazni għal-minuta u nofs. Grazzi sur Chairman. Il-refuġati eh, minn kamp Ashraf se jmorru f'kamp Liberty li li huwa li huwa ħabs differenti. Dan seħ minnar il-konsens tal-studenti ta' Ashraf kejja l-weda tal- tal-mibawt tal-ġusma u dal-ambasġatur Martin Kobler li jagħmel dan. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel ah- għandha kollha rwol attiv mill-Sinjura Ashton b'involvment dirett, speċjalment wara li ġiet irrifjutata mill-Gvern Iraqi milli tieħu parti attiva fin-negozjati apparti minn hekk hemm madwar 900 żden tal-għax ta' Ashraf li għandu xaqsmu mal-Ewropa għalhekk rridu nimxu 8 feet mal sirbatana tal-Stati Uniti li nagħmlu persona fuq l-Iraq u e, l-ġnus maquda biex ikun hemm riżoluzzjoni malajr kemm jista' jkun u biex ikollna Iran e, mimli paċi u mingħajr e, pjan nukleari. Grazzi ħafna. Frankajt għal naftit ħin ukoll, grazzi ħafna. Issa eh, Is-sur eh, Fjellner. Sinjura Ashton, ikolli ngħid illi is-sanzjonijiet fuq l-Iran huma importanti illi eh, illi naħdmu magħhom. naħseb illi l-appoċ kien, kien kbir ħafna u kont nistanna li dan ikun il-każ. Dak li qed iseħħ u mhux nuqqas ta' suċċess imma illi s-sanzjonijiet qed jagħmlu effett. Iltqajt u tkellemt mal-oppożizzjoni tal-Iran li jriduna nkunu riġidi kontra l-Iran u li ma nikkastigawx il-popolazzjoni imma l-azzjonijiet li jagħmel ir-reġim li iwassal għal konsegwenzi eh, u qed imur kontra komitajt internazjonali dan għandu jkollu konsegwenzi għandu u sanzjonijiet li għedin eh, qegħdin namlu għahna juru li eh, kammat nħudu serjetà grazzi ħafna L-ewwel eh, Sur Miklejna eh, xtieq jitkellem. L-ewwel għadna illi l-Unjoni Ewropea titkellem b'vuċi waħda. U eh, l-Istat Membri bħalissa għandhom diffikultajiet ekonomiċi u l-importazzjonijiet mill-Iran Eh, u rnexxinna nilħu ma mal-Iran. Dawn l-istqarrijiet bil-fom mill-gvern tal-Iran mhumiex konvinċenti biżejjed qabel ma' politika tal-Unjoni Ewropea din politika fuq żewġ binari eh, tibqa' fis-seħħ u se tiddetermina jekk eh, l-ekonomija tal-Iran u se sofri minn aktar restrizzjonijiet Waħed minn għanijiet prinċipali huwa li naliminaw it-teddida fuq is-sigurtà u s-sigurtà u s-sikurezza fl-Iran. Hija ħasra l-pajjiżi li għandhom għanijiet globali li ma jirnexxilhomx ikunu fuq l-istess eh, l-istess triq ta' pajjiżi oħra, għat nirreferi għal-Russja hawnhekk. Grazzi ħafna Issa naddu għal-kellim li jmiss għal-minuta. Grazzi ħafna tal-għadiet il-mikrofonu, Signora Ashton, Aziz kollegi, mux u għam faċċar li l-Iran mux għati jilħaq l-obbligazzjoni internazjonali, jekk id-dun rispettaw dan l-obbligazzjoni internazjonali, jekk għandhom ċertu valur mela irridu nikkonvinċu għam. U għalek nistottolenajaw il-proċedura li adottat l-ġnus maquda lejn l-Iran. Fl-istess ħin huwa importanti li naraw li dawn is-sanzjonijiet huma jkunu mirati lejn ir reprezentanti tar-reġim u mhux lejn iċ-ċittadini tal-Iran illi għandhom diġà għandhom ħajja komplikata bizzejiet. Apparti minn hekk hemm dimensjoni u din it-tieni dimensjoni hija huma negozjati diplomatiċi mal-Iran. Jiena konvinta illi jekk naħdmu f'din dan il-mod anke fuq oħra jekk nikkonvinċuhom li aħna tassew interessati li jkollna nkunu msieħba magħhom mal-Iran mhux mal mexxej tagħhom ma mal-pajjiż. Mela mbagħad inkun ikun aktar suċċess anke f'dak li xaqsam mal-kontroll tal preferazzjoni tal-armi nukleari anke fl-Iran. Grazzi ħafna. Issa Sur Angurakis. L-embargo fuq iż-żjud fuq l-esportazzjonijiet u fuq sanzjonijiet oħra adottati mill-Konsil juru illi tisir titieħdu passi kontra l-Iran u li dawn qegħdin jiżdiedu dan ser ikompli ikabbar li kriżi tal-enerġija li diġa għandna fl-Ewropa. Ma nistawx nkunu isna pulizija internazzjonali, sinjura Eh, rappreżentantoli. Iridu nħarsu l-konsegwenzi ta' dak li nħamlu aħna lejn lejn lejn pajjiżi oħra x'konsegwenzi se nħallu fuqhom. X'imbat x'naħsbu dwar dwar Iżrael? Aħna anka hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għandna armi nukleari u anka fil-Pakistan. Naf illi kulħadd ser jikkondanna dan. Irridu nħarsu l pajjiżi bħal Iżrael qabel ma niddikjaraw gwerra fuq l-Iran. Huwa essenzjali illi l-Unjoni Ewropea ma xerriċ aktar dem f'dawn il-gwerer ta' imperi. Very blue card again. Are you ready to... Uh, Middera, blue card, Sur Tanok. Grazzi, Sur President. Xbajt nisma l-nis qablu il-kustjoni nukleari tal-Iran ma dak li jem fl-Izrael, il-Pakistan u anke l-Indija. L-Izrael mandu xaqsam ma trattat tal-proliferazzjoni tal-nukleari, laqas l-Iran. L-Iran mar kontra l-begaziet internazjonali tijaw, l-Iran. Issa tkellimtu fuq li aħna nkunu polizija internazzjonali Dak huwa l-irwol tal oli. U għalek er, rridu naraw x'namlu biex inkomplu ninforzaw dawn l-obbligazzjoni internazzjonali u nafx fejn għalek il-kollega tiegħi. Eh, Aziz Tanok. Kont qed nirreferi anke għal pajjiż li inti ġej minnu Renju Unit. Intom għandkom ukoll potenza nukleari. U parti wkoll intom dan il-klab ta' pajjiż għandhom nukleari. U ħadd ma mhux ħadd jista' jissieħeb fih. L-Unjoni Ewropea qed tipprova taħtar li nifisa bħala pulizija Internazzjonali għaliex aħna naħsbu li aħna biss ridu nisalvagwardjaw il-liġi internazzjonali u li għanna dritt li namlu sanzjonijiet fuq kwalunkwe pajjiż sur Milzer għal minuta. Id-deċiżjoni ta' l-embargo tista' twassal għal situazzjoni diffiċli jekk ma jekk Spanja, l-Italja u l-Greċja kunu l-aktar pajjiżi li jiġu affettwati u dawn huma l-pajjiżi l-aktar li għandhom problemi ta' dejn dan għalhekk ser wasanna għal aktar problemi u aktar kriżi. Palmant għal qabel din tintuża bħala skuża u ikkolna argument dwar l-enerġija atomika li jista' jkoll imbagħad nispiċċaw ikollna argument dwar iż-żejt irridu nwaqfu ki li kompli jizviluppaw dawn l-armi nukleari, rridu naraw kif sar dawn il-garanziji tassew nizgurawom. L-aħħar kellim f'din il-catch DI. Grazzi ħafna. Nasab dan huwa battit importanti ħafna rina l-koll. Il-modell Ewropew separa ruħu mill-modell tal-gwerra għal modell tal-paċi, għalek rridu li li nitkalmu ma' nis adattati fl-Iran. Hemm nis fil-Parlament fl-Iran li mhumiex eh, blux mal-gvern attwali u għalek u importanti li l-kooperazzjoni din għandha tkun il-bażi għal negozjati paċifiċi biex naslu għal demokrazija. Il-biberija, l-sport, il-kultura u l-bqija dan kollu jfisser li inti tkun tittollera opinjonijiet differenti għalhekk huwa importanti li nippromovu dan it-tip ta' dibattitu fost in-nies tal-Iran. M'hemmx bżonn sanzjonijiet kontra ċittadini tal-Iran li għandna bżonn huma sanzjonijiet kontra dawk li qegħdin mhux qegħdin jużawhom tajjeb. E, tista' twieġeb għal mistoqsijiet li sarulek, grazzi ħafna sur President. Nervoli membri, naħseb li dan kien dibattitu importanti ħafna, smajt b'attenzjoni għal kontributi kollha li saru. Nishti li nagħmel sommarju ta' suġġetti illi semmew f'din il-kamra u li nprova nressaqhom bħala il-mod ta' kif aħna naħsbu u kif nindirizzaw din il-kwistjoni daqshekk importanti tal-lanijiet nukleari tal-Iran. Numru ta' kollegi, inklus s-sur Franco li, li tkellem, għalli għanna nikkoperaw ma' oħrajn biex niżguraw illi qegħdin nikkollaboraw mal-alleati tagħna u li ninkludu wkoll il-Russja, iċ-Ċina, l-Istati Uniti kif ukoll ir-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja. Istit pajizi pajjiżi illi meta jkunu qed nidjalogaw magħhom fl-Iran jappoġġawni pero persuna eh, appuntata maħtura mis konsil ta' sigurta. Mela, ġma 15 ilu kont, kont l-Indja, kont niskellem ma politiċi u anka tkellimt ma pajjiżi oħra bħal ġappun u l-Korea. Blan illi niżguraw illi s-sanzjonijiet Ewropej ma nimlewx il-vojt li ħallew s-sanzjonijiet Ewropej minn dawn il-pajjiżi li semmejt. Oħrajn semmew l-irwol tat-Turkija. U jiena għandi kontatt fil-viċin ma' Sir Dramatoglu mit-Turkija. Kien hemm Turkija kienet ukoll fost id-diskussjonijiet li kien hemm dan l-aħħar u dejjem appoġġawna f'din il kwestjoni Jiena l-weekend ġej sejra il-Brażil għal numru ta' diskussjonijiet u diskussjoni minnhom se tkun ukoll l-Iran u ser nagħmlu u għaliex. Ndiskutu kif u nifmu dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea u raġunijiet għal wara l-azzjonijiet li tnieħdu u l-bżonn għall komunità internazzjonali li taħdem bħala bħala komunità waħda f'dan il-qasam irridu nżommu dan fuq l-agenda tagħna, irridu nkomplu nuru li l-sanzjoniet huma importanti illi lan huwa illi nisforzaw l-Iran biex jiġi jinnegozja magħna fuq din l-azzjoni li qed aħna fuq żewġ livelli. Issa l-effett fuq in-nies tal-Iran aħna li qed nippruvaw nagħmlu huwa li nikkonvinċu l-reġim illi jridu jiġu għal negozjati tagħna din dan il-pajjiż kellu biex jikber ekonomikament u jiena nħares lejn dak li nipprovaw namlu biex niżguraw li l-effetti fuq l-Iranjani jkunu l-inqas possibbli u li huma jifmu x'qed namlu aħna. U palmant palmant qal hemm ħafna nies fl-Iran illi għandhom l-istess qanijiet il-tana illi l-Iran jibdel triqtu Rridu naraw ukoll ma semmejtu x'effett dawn qed iħallu fuq pajjiżi oħra Ewropej. Li aħna nifmu x'qed jiġri u x'inhu huma l-effetti li qed inħallu. l-Unjoni Ewropea tiżgura li ġar responsabilta. Semma wkoll il-fatt li kampa xrab fih popolazzjoni Iranjana. U diġa semmejt kamil darba l-importanza li jinsibu soluzzjoni eh, adattata għal kamp għaxrab. Soluzzjoni hija illi insibu mod kif għom siguri u li għom futur. Hemm membri fil-ġusma u dat id-diskutu ma' stati membri fuq il-kwistjoni ta' ċittadinanza u eh, dawn huma l-membri tal-Kummissjoni għal Refuġjati Martin Kobler parma semmejt se jkun hawn għada ħaddimna mal renju Unit, ħaddimna mal-komunità u dan zemmejni fl-aġenda tagħna fid-diskussjoni tagħna ma' l-Iraq. U importanti li nimxu l-qoddim illi n-nis jisibu jaraw futur u mhux nżommu għam hemm. Sempliċement għax m'għandniex pjan. Irrid konna irti sibu kompromess u naħseb li hemm potenzjal li li nsibu soluzzjoni biex għom siguri. Is-sur Tanok semma il-kultura Persjana. Iva, veru, hawnhekk din il-kamra u madwar l-Ewropa u rejna illi aħna l ġidatana tagħna mhix man-nies Iranjani, aħna irridu illi din il-kultura rikka persjana terġa tqum fuq saqajja u tkun parti mill-komunità internazzjonali. Però aħna għandna l-obbligazzjonijiet, obbligazzjonijiet bħala pajjiżi u bħala unjoni. Għandna obbligazzjonijiet illi meta xi ħadd jiffirma trattat u jgħid illi mhux ser ikomplu jaħdem fuq preferazzjoni nukleari, mela dak ifisser li huma iffirmaw għal obbligazzjonijiet li jridu jirrispettawhom u jekk ma jirrispettawhomx irridu nagħmlu xi ħaġa dwarha. Dan kollu fil-kusli tas-sigurtà dawn il-kwistjonijiet kollha jitqajmu u l-jina tal-mandat anke tiegħi biex jina tal-appoċ biex dawn is-sanzjonijiet narawhom bħala kontribuzzjoni biex nkunu nistgħu nkomplu negozjaw mal-Iran u nitolbu l-Iran biex jiwieġbu l-ittra tiegħi u li anke jersqu resqu l-idejat tagħhom u jiġu jiġu lura anke biex ninnegozjaw jinnegozjaw magħna. Grazzi. Kollegi, għanna sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni pala tem biex intemmu l-debattitu, nalqu d debattitu l-votazzjoni s-sir s isseħ għada fl